nishti illi insellem lir-rebbieħa tal-premju taċ ċittadini illi għedina għek fil-gallerija tal-plenarja l-lum. nishti illi verament nirringrazzjom mal-impenn li qed jieħdu sabiex nonoraw ix-xogħol tagħhom illi qegħdin jagħmlu sabiex jippromovu il-ftejim reċiproku u jiffaċilitaw kooperazzjoni inter, inter bejn pajjiżi, nixtieq fosna. fostna. Ringrazzjakom. Issa nistgħu ngħaddu għall-aġenda tagħna l aġenda illi skont l-artiklu 149 kienet ikkonfermata mill-buro dan il-Parlament u tqassmitilkom din l-aġenda. Issa għandna wkoll talba minnaħa tal-grupp tal-PPS e biex nżidu dikjerazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni l-aktar rappreżentanta Olja għall affarijiet barranin u l-politika tas sigurtà dwar is-sitwazzjoni fil-Venezuela u dan għandu jkun inkluż fuq l-aġenda qabel id diskorsi tu minuta ħalli nestendu mbagħad is-seduta sal-10. Nistieden lis-Sur Luis de Grandes Pasqual sabiex jitkellem favur din il-mozzjoni. Fejn jgħat? Jekk jogħġbok, ħaj fidejk għaziz kollega. Grazzi ħafna, Sur President. It-talba kienet ċara minna ħatana, ħna nixtiequ l-imbidlu l-agenda tas-seduta tal-plenarja ħalli bekk jista' jkollna dibattitu fuq is-sitwazzjoni fil-Venezuela u għandna mozzjoni għal riżoluzzjoni li nixtiequ li nifutaw fuq għambat fil- laqa li mis fi Strasburgu raġuni hija ċara minħabba li f'Diċembru Għawek f'din il-Kamra diġa għaddejna rizoluzzjoni fuq eh, il-situazzjoni fil-Venezuela kienet appoġġata b'maġġoranza u tliet xhur wara Diċembru wara dakinhar ġifieri sitwazzjoni ma tjibitx, anzi jidher li sitwazzjoni għada gravi ħafna hemm persekuzzjoni u hemm livello li wkoll ta' problemi ġifiri huwa xira illi aħna resqu din mozzjoni riżoluzzjoni aħna għandna qed naraw li hemm tfal ta' xi tliet snin illi qegħdin imutu fit-toroq ġifiri naħseb li din mozzjoni riżoluzzjoni hija ġustifikat ħabba l-sitwazzjoni gravi. Grazzi ħafna, min jixtieq jitkellem favur din it-talba li jagħmel is-sur De Grandes Pasqual. Min jixtieq jappoġġa, jitkellem favur, min jixtieq jitkellem kontra. Is-Sinjura Albiol, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna minnaħa tal- eh, parti ta' xalluk ma' u din aħna nixtiqu li nopponu din it-talba għal-mozzjoni rizoluzzjoni minħabba illi illum kedna fil-fat l-arrest ta' Sindku ta' Caracas, iżda aħna qegħdin naraw illi intom għaddejjem b'kampanja kontra il-gvern tal-Venezuela u kontra l-proċess ta' trasformazzjoni fl-Amerika Latina intom tixtiequ li tikkontribwixxu għall-aġenda tan-nies illi jxaqilbu ktar l-dejn l-lemin illi jishtiqu illi neħu gvern li kien elet demokratikament. L-istess ħaġa kienet ġrat meta kienem Chavez fis-seta jina naħseb illi hemm ħafna miljuni ta' nies illi sfaw f'sitwazzjoni gravi ħafna jgħixu fil qofor fil-faqar. Il-President jinterrompi. Skużani, ma nistax inti iktar ħin għad-dispożizzjoni tiegħek sabiex titkellem. Eżis kollegi, intom naturalment tistgħu titkellmu iżda ma tistgħux titkellmu għal iktar minn minuta minħabba li l-paċenzja ta' ħaddieħor tkun qed tibbużaw minnha ġifieri jiena xtaqt nejnek, iżda inti għadġilt ħafna iktar mill-li stajt eh, fil-fat eh, nipermetti li nejnek jien. Min eh, jappoġġa il-mozzjoni ta' rizoluzzjoni ta' Sur de Pasqual, min huwa kontra? Astenzjonijiet? Baġġoranza kbira din mozzjoni rizoluzzjoni għaddit? Mela dan ifisser li aħna nistgħu intawlu s-seduta sal-10. Nistgħu ngħaddu s l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna li huwa Id-dikjerazzjoni minnħat tal-Kummissjoni dwar l-qafa strateġiku għall-Unjoni tal-Enerġija nistiden lil Maros, il-Kummissarju Maros, Shefkovic sabiex jitkellem. Sur President, membri onorevoli, Signuri, d-deċiżjoni li t-tieħdet mill-Kummissjoni Fizzjat ilu